Mela għanna dikjarazzjonijiet bil-miktuba l-ewwel waħda ġiet eh, ġiet ehm, eh, mitluba mill minn Marta Rabella, Regina Bastos, Pascal Kamfin, Maria Kristin Verja, Renata Weber dwar il-mutwalitajiet, l-assoċjazzjonijiet u fondazzjonijiet ehm, Ewropej, il-bicċa tal-Ewropej, tal-Ewropej, tal-membri Ewropej, tal-Parlament, eh, iffirmaw skont il- allura dana se jiġi publikat fil-minuti u l-ismijiet tal-persuni li firmaw din id-dikjurazzjoni se jinstabu fil-minuti u koll it-tini dikjurazzjoni minn Fiona Hall, Ines Ayala Sender, Isabel Durant,